Il-Presidenti adottat il-kalendarju il għal-2019 dawn ġew publikati fil-web page u hemm em, emendi l-iskadenza tagħhom wasa fis-seba tal-lum u l-votazzjoni ħatkun fit-18 ta' april fil-, fil, fil, um, fil fl-ofsinar. Mela dati huma kif se ngħid mill-14 sal-17 ta' jannar, mill-30 tal-31 ta' jannar, mill-11 sal-14 ta' fran, mill-11 sal-14 ta' marzu, mill-25 ta' 22 ta' marzu, 3 u l-4 ta' april, mill-15 ta' sal-18 ta' april, mill-ewwel sal-4 ta' lulju, mill-15 ta' 18 ta' lulju, mill-16 ta' sal-17 ta' settembru, id-9 u l-10 ta' ottubru, mill-21 sal-24 ta' ottubru, 13 u 14 ta' novembru, mill-25 sa' 28 ta' novembru u mill-16 sa' 19 ta' deċembru tal-2019. Hemm kumitat